Anders, il-konsil, laqsmu għonek fil-verita, nistennew sekonda. Très bien.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 minkejja l-ambjent globali. Il-ħakna tkabbi globali ta' 2% fl-2015, dis-sena kien ikbar minn dak ta' stati Uniti. Il-qat għadu għoli wis f'xi stati membri, però mod ġenerali naqas għal l-iktar level bax f'ħames snin. Illum hemm 5 miljun aktar xogħol mill 2013 il-konfidenza qed terġa' tirritorna bil-mod il-mod qed naraw investiment, self u il-konsumaturi illi jofqu l-flus. Però xorta fadlina xi tħassib is-sena l-oħra it kabbi barra mill-Unjoni Ewropea kien l-iktar wieħed baxx sa mill-2009 f'dan l-isfond ta' ċertezza it-kabbir se jiddependi mill-opportunitajiet li aħna noħolqu għalina nfusna. Għanna bżon investiment, riformi strutturali u finanzi pubbliċi responsabli rridu nibqaw għadim di tri. Il-parlament kien importanti għad l-istrateġija kien importanti sabiex innedu il-pjan ta' investiment kien hemm biljun eh, mid biljun f'investiment ġdid. Għal iktar minn kien hemm għajnuna għal iktar minn 140,000 SMEs. Kien hemm numru limitat ta' proġetti kbar li jiswa ħafna flus. Issa qed naraw iktar proġetti lokali u aktar żar però aktar diversi il- flus pubbliku qed jgħin il-finanzi il-finanzjar privat. Aħna qed nibdew naraw it-tip ta' investiment illi issu spiss falla milli wassal. Qed nippruvaw insibu trattament għall-Alzheimer's rrida enerġetika fid-djar tagħna nafu self u nejnu l-startups illi ma kellhom self minant minant eh, istituzzjonijiet oħra. Aħna għandna wkoll aħbar aktar aħbarijiet aktar tabi fuq il-Greċja, is-sena l-oħra iġidna sabiex il-Greċja tibqa' fiż-żona ewra. Illum it-kabiru aħjar milli stennejna it-kabir sar fil-ewwel parti tal-2016 il-qatt naqas u il-gvern il-0.7 fil-mija tal-GDP. Irnexxinna nisguraw il-post tal-Greċja fiż-żona euro. U l-ewwel reviżjoni tal-programm tikkonferma dan. aħna qed nirrikonoxxu l-isforz kollettiv mill-Griegi. Illum l-ekonomija Griga qed tmur aħjar u aħna konfidenti li l-investituri barranin se jgħinu. Fil-G7 l-Unjoni Ewropea dejjem iġildet għal regoli trasparenti u ġusti fi kliem ieħor aħna rridu illi nesportaw l-aħjar prasitana għal għad-dinja globali. Aħna se nkomplu b'dawn l-isforzi flimkien mal imsieħba tal-G7 irridu nejnu għal kulħadd nejnu kulħadd, irridu nejnu l-kull parti tas-soċjetà tagħna. F'terminu ta' żmien twil globalizzazzjoni twassal għal rebiħa u tal-lifa. Għalhekk l-isfida tagħna mhux biss illi nisfidaw il-loba u naraw il-regoli jiġu rispettati, però naraw li l-prosperità f'terminu ta' żmien twil tkun miftuħa, tkun ibbażata fuq il-opinjoni eh, miftuħa u fuq skambju. Is-sena l-oħra konna fuq id-dim ta' ġrida fuq it-trasparenza tat taxxa. Adottajna proposta ġdida fuq ir-rapport taċ pajjiż pajjiż. il tan huwa ċar kulħadd għandu iħallas il-, -il sem tiegħu irridu naħdmu mal-imsieba tal-G7 sabiex niżguraw li dan ukoll sforz globali. Jekk l-istati membri tagħna jaqblu illi jkun hemm reġistri, il imsieba tagħna jridu jagħmlu l-istess. Jekk xi ħadd jipprova jevita il-dmir tiegħu lejn is-soċjetà, m'għandux ikollhom post fejn jeħbew. Irridu naraw li eh, il-, il, il kummerċieles ikun ġust. Il-Kummissjoni qed tiddefendi sistema ta' kummerċ b'saħħitha u nidu azzjoni. numru ta' miżuri għad difiża tal-kummerċ fil-G7 aħna se nargumentaw li jrid ikun hemm pjani sabiex inneħu il-kapaċità żejda ħanitkellem dwar il-kriżi tar-refuġjati li qiegħda fuq hija priorità l-aġenda. Soluzzjonijiet globali biss jistgħu jaħdmu hawnhekk għal darb'oħra dan il-Parlament en sabiex inwaslu strateġija Ewropea komprensiva tejn sabiex issalva ħajjiet fil-baħar tipprovdi għajnuna umanitarja tappoġġa l-pajjiżi li għandhom piż kbir u tagħmel rilokazzjoni ta' nies li għandhom bżonn protezzjoni globa għandhom bżonn protezzjoni u tajn lil immigranti regolari morru lura d-dar. L-Unjoni Ewropea fl-2016 ta' tiktar minn 10 biljuni sabiex tindirizza dil kriżi L-istrateġija issa trid ħares il qudiem flimkien mal-imsieħba tal-G7 issa rridu niżviluppaw rispons globali li jkun immexxi mir rizzorsi xirqa li jindirizzaw l-eruq tal-immigrazzjoni. Dan huwa urġen, programm urġentu neċessarju. Aħna rridu nikkonvinċu l-immigranti biex ma jirriskjawx ħajjithom, dan huwa l-aħjar mod kif inkisru il-modell ta' negozju ta' traffikanti rridu natu l-ura dinjeta lil dawk li li fil-verità għandhom zon protezzjoni, rrid bil-enerġija u bil-klima. Den is-summit huwa l-ewwel meġi, ix-xogħol jibdissa rridu nimmodernizzaw l-ekonomija u nbidlu l-mod kif nipproduċu nikkonsmaw. Irridu nagħtu aktar inċentivi fis-setturi kollha l-aħjar il-kumpaniji e, mexxejja qed ibidlu il-sistema ta' kif jaħdmu. L-Unjoni Ewropea għandha jkollha l-ambizzjoni li tkun fuq ta' qudiem fid-dinja fil-enerġija rinnovabbli. Il-kumpaniji Ewropej illum għandhom 40% tal- l-enerġija rinnovabbli, però għad hemm ostakli kbar fl-2013 madwar id-dinja sussidji għal karburanti fossili kien kważi 5 biljun euro. Dan huma ħafna flus li qed jintafqu ħażin ħafna. Il-G7 wedet illi tneħħi dawn is-sussidji sal-2025. Irridu najnu lil G20 sabiex jagħmlu l-istess għanna bżonn ukoll koordinazzjoni politika fuq livell globali. Għan minn ekonomija globali aktar miexa bil-mod il-kriżi immigratorja irridu naqdu fl-imkien l-isforzi tagħna sabiex najnu ekonomija globali li hija gvernata mir regoli u rridu najnu soċjetà miftuħa li tixtieq prosperità il-kontribut tagħna jagħmel differenza kbira. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Ser nibdew issa bil-kallima fisem il-gruppi is-Sur tal-PPE. Grazzi ħafna, Signor President, l-ewwel net li nsellem lil Tim l-Viċi Komissarju eh, Timmermans il- il-presidenza ġappuniża ma beqgħetx lura milli d-daħħal kemm jista' jkun suġġetti. Irrid nifoka l-ewwel fuq l-investiment hawnhekk jiena naħseb illi l-Parlament il l-Unjoni Ewropea trid tagħmel sforz. Il-pjan ta' Juncker mhux biżejjed fl-opinjoni tiegħi l-ikbar ekonomiji fl-Unjoni Ewropea, l-Ġermanja, Franza, ir-Renju Unit u l-Italja diġà resqu l-idejat tagħhom irridu però nagħmlu sforz ikbar. Xi wħud għandhom is-saħħa sabiex jagħmlu investimenti b'saħħithom li jibdlu s-sitwazzjoni li jistgħu jippermettu li l-ekonomija Ewropea timxi l-qudiem bħalma qal il-President Obama riċentament L-importanti u li il pajjiżi ta' tal-G7 jużaw il-seta tagħhom bl-aħjar mod fejn jidħol investiment. Hemm il-kwistjonijiet ukoll ta' taxxa, hemm il-problema ta' tax havens nistgħu nagħmlu ħafna iktar u l-G7 għandhom responsabilità kbira hekk irridu wkoll niżguraw illi pajjiżi oħra fil-G7 mhux biss l-Ewropa għandhom ikunu involuti fil- kriżi tal-refuġjati Ġapan u l australja ma jistgħux jibqgħu barra minn din il-kwistjoni. Hemm il-virus Zika wkoll nisimgħu dwar Ebola, però Zika diġà qiegħda fin-naħa l-isfel tal-Ewropa, il-pajjiżi tal-G7 iridu jindirizzaw di problema. Taċċetta blue card mis-Surzani. Surzani. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt képviselő úr. Ön... Grazie. Kollega, inti għed illi l-ekonomija għandha tingħata l-enfasi tagħha, però ma taħsibx illi l-avveniment li ġej huwa okkażjoni uniku u l-Ewropa għandha iġiel li l-atturi oħra jifmu illi għandha bżonn is-solidarjetà għaliex l-oħrajn jaħsbu illi il-kwistjoni tal-immigrazzjoni hija responsabilità tagħna biss, forsi taħseb li hemm il-possibilità li ndiskutu solidarjetà f'dan l-avveniment? Grazzi tal-mistoqsija. Jina qed dan. jina qed li fejn um, Eh, eh, jina pajizi sviluppati għandhom l-obbligu illi jinvestu u jajnu lil dawk il-pajzi l-aktar eh, li ħassaw l-aktar dil-krizi. L-Unjoni Ewropeja fil-kriżi tal-immigrazzjoni m'għandix tindirizza l-problema waħedha il-kollegi għandhom jagħmlu aktar biex jajnu aħna qed nagħmlu ħafna imma ekonomiji dinji illi huma aktar b'saħħithom u jista' jagħmlu aktar issa biex nindirizzaw problema tal-immigrazzjoni. Grazzi ħafna. E sinjura Mosca minuta u nos fisem l-SND. Issa bħal qabel il-kooperazzjoni globali trid tiġi msaħħa biex bekk ikonna tweġibiet effikaċi. Globalizzazzjoni ġdida inqas indifferenti għal dak illi ma jħux benefiċċji minnha hija l-unika tweġiba għal dawk illi jinfasizza il-biżat u affarijiet pan nazzjonaliżmu, xenofobija u ħitan. U allura dan is-sabit għandu aġenda ambizjuża u nittamaw li anki il-konklużjonijiet ikunu hekk anki preferenza għal żvilupp sostenibbli. Punt ewlieni se jkun il-kummerċ globali. Għammek għanna bżonn u kol tnedija ġdida biex bekk inkunu nista' nirrispettaw ir-regoli għaliex bekk bir-rispetti ta' dawn ir-regoli biss il-kooperazzjoni globali tista' tassew taħdem bekk flimkien ma' rezoluzzjoni li ġimatajnilu dan il-parlament votat wara nittamaw li bekk ikonna u koll rapporti korrenti ma' ċina illi u koll trit tipparteċipa fid definizzjoni ta' kummerċ li kwun u koll sostenibli. U dan għajot u koll għal dak li għandu xaqsam li status ta' ekonomija tal-istat għalix bekk anki dan jirreferi għal settur tal-azzar biex ikun hemm tassew aċċess għas-swieq u nixtieq ukoll ninnotaw ukoll sodisfazzjon il-punt dwar il-gwaljanza bejn il-ġeneri. Il-Kummissjoni Ewropea dejjem kienet fuq qudiem fuq dan it-tema u bekk tista' tieħu opportunità biex bekk tkun tista' tnaqqas id-differenzi b'miżuri koerenti u iffukati. Une minute trente également. Is-Sur Hengel fissem li sijar minuta u nofs. Viċi President, fil-qofol tal-agenda tal-G7 hemm l-ekonomija globali. Din l-ekonomija globali mhix qed tikber bil-għadġa daqs kemm kienet fil-passat u pajjiżi ta' dinja qegħdin ibatu meħabba dan il-kummerċ qed ibati ir-reġinijiet rappreżentati fis-summit jinkludu iż-żona euro illi qiegħda tbati u ilha tbati għal xi żmien ippermettu li li nagħti xi suġġerimenti lil Schulz u lil Juncker. L-ewwel nett għamlu l-aħjar li tistgħu sabiex terġgħu tibdew il it-taħdidiet dwar it-TTIP u l-kummerċ globali, però il-kummerċ mhux biss dwar il-prodotti u s-servizzi madwar id-dinja, irridu wkoll naraw idejat, demokrazija u drittijiet umani li iduru fid-dinja. Irreżistu t tentazzjoni tal-mod kif nindirizzaw il-kompetizzjoni u tażbux illi soluzzjoni waħda se solvi l-problemi kollha. Irridu nirriflettu il-realtajiet ekonomiċi ma nistewx impoġġu il-pajjiżi ta' tradizzjoni differenti fl-istess kaffa. Is-Sur Kasperi. Sehr geehrter Herr Henkel, Sie sind eingegangen auf die. Eh, Isur Henkel, inti ħaris lejn impatt fuq iż-żona ewra taqbel mija illi illi iż-żona ewro fl-ewwel kwarta din is-sena kellu tkabbir tajjeb u kien aħjar mill-ekonomija tal-Istati Uniti ma taħsibx l-opinjoni tiegħek tista' tirrifletti l-pożizzjoni tar realtà ir-realtà. Jiena nitkellem dwar fatti aħna rridu nirrikonoxxu l-verità u jiena kont qed nirreferi għall-aħħar 10 snin mhux ġranet riċenti kont qed nirreferi għal stqarrijiet uffiċjali ta' OECD illi qalet illi dis-sena iż-żona euro ser tkun ser tiġi wara l-Istati Uniti u il- id-dinja u dak il-pajjiżi li ma introduċewx l-ewro. Grazzi is-sur Teġka żewġ minuti u nofs fi Samaltek. Nixtieq nibda billi ngħid li il-Presidenza Olandiża ma tagħtix daqstant importanza lill-summit tal-G7. Però kontent li l-Kummissjoni tagħti din l-importanza u Jiena naqsam ħafna opinjonijiet miegħek. Naħseb li ħafna punti huma relevanti għall-aġenda. L-Unjoni Ewropea għandha ħafna xturi bil-kriżijiet kollha illi qed naffaċċjaw, naħseb li qed tibatu messaġġ importanti. Jiena wkoll napprezza dak li qed dwar l-investiment, ir-riformi strutturali u l-finanzi b'saħħithom hemm ukoll distorsjoni tassu u ir-reazzjoni li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha f'din is-sitwazzjoni. Però rridu nuru konfidenza fis-swieq jiena nuża il-konfidenzi f'kuntest ieħor. Konfidenza fil-G7 naħseb li r-realtà ili mill-aħħar summits tal-G7 aħna m'għandniex ħafna biex nifirħu Il-G7 għalija huwa forum importanti u naħseb li jista' jkun wieħed ta' suċċess, però hemm xi ingredienti li huma importanti. Irridu nidentifikaw il-problemi, għana semmejna xi uħut minnhom u għandna ħafna u irridu nkunu kapaċi li naslu għal kunsens jekk mhux unanimità. U d-dinja problema ikbar. U mbagħad hemm it-tielet ingredient li hija l-opportunità l-Unjoni Ewropea mhux biss fuq kwistjonijiet konkreti, però b'mod ġenerali illi tkun fit-tmexxija. Il-G7 dak li hemm nieqes fih hija t-tmexxija. U il-riżultati juru dan din hija realtà jekk inħarsu lejn l-aġenda hija mifqewa hija relevanti, però se jkun hemm diffikultà kbira sabiex niftemu dwar l-istrateġiji nisperaw li s-summit imur tajjeb, pero wieħed mill-punti prinċipali tal-aġenda li ma nistgħux naqblu fuqu u hemm diffikultà fuqha. Ma rridux nuru biss dak li aħna kburin, però aħna rridu nieħdu tmexxija u nwaslu riżultati għax il-pubbliku jistenna dan. Grazzi ħafna blue card. Missur Fridinta. Grazie ħafna. Eżis kollegi. it fil-klima hija teddita kbira għal futur tagħna u hija relatata wkoll mal-immigranti li ġejjin speċjalment mill-żola tas-Sub-Sahara ma tasbux illi għanna niddu tmexxija fil qatt tal tal-G7 għaliex qed nitkellmu dwar konfidenza u il u insejħu sabiex il-kapijiet tal-istati jirratifikaw il-ftehim ta' Pariġi sabiex intejbu dis-sitwazzjoni grazzi. Iva kollega, jekk nitkellem dwar tmexxija jiena ngħid tmexxija fuq il-kwistjoni kolla fuq l-aġenda x'kollu huma relevanti, ma tmexxija tfisser ukoll li aħna nkunu kapaċi li nsibu tajin fuq il-kwistjonijiet kollha. Tmexxija ma jfissirx biss li aħna nkunu minn ta' quddiem meta l-bqija tad-dinja tkun warajna fuq il-tibdil fil-klima irridu ftehim globali u rridu lil kulħadd li jagħmel sforza biex ikollna effett armonizzat. Grazzi. Minuta għal grupp kontra e. l Penjas. Nixtieq naqsam ma' komit ħassib tagħna fil-grupp tagħna dwar pożizzjoni tal-euro fejn jitlu strateġiji ekonomiċi sabiex nindirizzaw l-inċertezza ekonomika fid-dinja. Però nixtieq nitkellem dwar l-spekulazzjoni fuq livell globali namlu xi ħaġa wkoll dwar tax havens u ma nibqgħux nigravaw il-problema. Il-attitudni ta' dinja hija kontinwazzjoni tal-politiki antisoċjali li qed jiġu implementati u n-nies ċittadini fl-Ewropa qed ibatu minn dan qed naraw spekulazzjoni finanzjarja globali li qed tkompli u mhix qed insibu soluzzjoni għal problema tan nies ordinarji. Qed naraw nies qed jgħinu l-bib tagħhom, l-elit, u n-nies qed jistennew illi l-Unjoni Ewropea tagħmel aktar il-kummerċ ġust u t-TTIP mhux qed jgħin l-multinazzjonali però ma jien xie ċittadini Sur Grigo minuta nos fisem il-Green il-ħodor. Signora President, Sur Timmermans. Dawn huma l-punti li xtaqt il-ressa. Sena ilu tkellimna dwar id-dekarbonizzazzjoni u wedna illi l-ekonomija globali kienet sessir waħda illi tiffavorixxi l-ambjent u fl-istess waqt inwasslu għall iżvilupp ekonomiku. Fl-istess ħin ukoll il-pajjiżi qegħdin jerġgħu jiltaqgħu mill-ġdid qed ukoll però fl-istess waqt jinvestu fil-karburanti fossili. Bħalissa għaddejjin sussidji illi wara kollox jagħmlu ħsara lill-ambjent. Però aħna bħala Ewropa se nagħmlu. Għandna proposta biex nindirizzaw dawn is-sussidji li jagħmlu ħsar l-ambjent. U smajna illi proposti għal politika illi hija favor l-ambjent qegħdin jiġu sforzati. U allura aħna rridu nżommu mal-wedit illi aħna tajna bħala G7. Hawnhekk ukoll dan il-Parlament binna dwar rapport biex ikonna approċċ aħjar biex nindirizzaw il-konflitt ta' interess għall istituzzjonijiet globali. Sur Timmermans, inti se tara l-proposti tagħna u twassalhom għal G7 għaliex il-G7 innifsu wkoll irid jimplementa dawn. Il-Kummissjoni bil-ħidma tiegħek fil-G7 ukoll tista' b'xi mod tqis u timplementa dawn il-proposti. L-Onorevoli O'Flynn, grazzi. Il-verità hi li l-kummissarji se jkunu esklużi mill-azzjoni rilevanti ta' dan is-summit u dana jfisser illi dana se jikkonvinċi aktar u aktar l-ċittadini tar renju Unit biex jivvotaw kontra l-Unjoni Ewropea għaliex nafu illi anki edin jafżaw l-votanti illi għalfejn għandhom ikomplu jisostnu l-Unjoni Ewropea għaliex kull darba ikonna rappresentanti mill-Unjoni Ewropea illi attendu għal G7 illi ubbat jirresqu aktar skużi għal falliment ekonomiku u l-irkupru tana ikompli nisimaw, pero aħna marridux ovvjament ninsaw il-fatti l-istati membri se jaraw u kol tkabbir fl-ekonomija, ekket li nisimaw s-sena d-dihla pero il-dokumenti ta' fatti tal-G7 edin jajdu illi xorta wahda edin eh, nirkupraw, pero aħna u kol lingwaċ li jintuża f'dawn id-dokumenti u mat lingwaċ li aħna normalment nużaw għal pazjenti tagħna. L-Kipru mhux verament qed tassew jinħas u qed ukoll ukoll il-mira illi l-qatt jinżel għal taħt 10% fl-2017, però dina mhix da mhux fatt, din hija sempliċement dak li nixtiequ nagħmlu u kif kien jgħid Delboy fuq eh, program televiziv dejn id-darba anzi bħal minn sena nkunu miljonari. Da mhux se jseħħ però għaliex l-euro wara kollox se jitlef għaliex qegħdin niġġieldu kontra ambjent globali. L-euro qed nizzel l-ambjent ekonomiku u minflok qed din nirrikonoxxu dan il-fatt. Forsi intom qed intoħolmu l-iskużi għal summit tal-2017 u tajdu li l-2018 se jkun e, sena tagħkom. L-euro wara kollox e, atlet e, tkabbir tagħkom. L-Onorevoli Libreton. Grazie. Minħabba il-difet fl-istoria, il-G20 suppost kien issa saġi rezervat għal stat kollu, u mhux stat għed bisima għal Europa kollha. Ħajkun dan ħajsih f'Ġappun u ħajkun hemm Juncker. U dan iktar ħaj wasal għal iktar problemi. F'diskussjonijiet ekonomiċi pas-soltu ħaj joqogħdu jitkellmu fuq l-ultraliberalizmu li suppost qed jiddiżafodda il-ċittadini fin negozjati ta' tafta palma kienem fil-G7 ta' sena li għadiet jina naħseb illi Iva. Huma mħazbin minħabba l-opinjoni pubblika f'kwestjonijiet ta' affarijiet pubbliċi huma ser jattakkaw ir-Russa. Meta r-Russja hija oġġettivament l-ikbar għallejja tagħna fiġlida kontra stat Iżlamiku u terrorizmu. U kwistjoni ta' kriżi migratorja huma ser isaħħu il-deta ġi seba fil-żbalji tagħhom L-unika mod kif nistgħu nsalvuha fuq żmien twil huwa għajnuna edukazzjoni u l iżvilupp ekonomiku għal pajjiżi li għandhom bżonnu sabiex inkunu nistgħu ngħinu dak il-poplu hemmhekk stess, fi pajjiżhom stess. Il-entità dinja ta' umanitarja f'Istanbul ma kien hemm se tkun hemmhekk f'ġi seba' u il-Konsilla għataw negozji ġi rappresentat fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Eh, biex ngħid xi ħaġa sur Roberton fuq dal-pond jien qed qabel illi is-sur Konders qed għalatlu ntopp ma għalu ntopp ma daqta jkun Għandek karta blu fil-fatt eh, mis Zambaski taċċetta? Zambaski. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колега Лебретон. Grazie, сеньора президент. Sur Лебретон. mexxejja finanzjarja adottaw pjantazzjoni biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni biex ma jkunx hemm il-finanzjament ta' terrorizmu inti tħemmen illi il-G7 huwa struttura issa skaduta ma tirrappreżentax il-sitwazzjoni attwali meta naraw l-influenza dejjem tikber ta' Ċina u l-Indja ma taħsibx li din l-istruttura hija repetizzjoni ta' strutturi oħra simili grazzi. Merci de cette question très intéressante. Grazzi, Iva, interessanti din mistoqsija. Jina ħasseb li G7 huwa struttura interessanti fost oħrajn biex insolvu problemi internazzjonali. Għal dak nixaqsam iskambju ta' informazzjoni hija meħtieġa ħafna eh, qosma anke biex niġildu kontra terrorizmu. Jiena rappreżentant ta' grupp politiku illi jarraf il-kooperazzjoni ta' stat sovran jiġifieri skambju ta' informazzjoni huwa aċċettabbli basta li dan mhuwiex fidejn il-fidejn Brussell li bħal dejjem ħassar il-proġetti tajbin. Grazzi. L-Onorevoli Balċo. Signora President, grazzi. Għanna nkunu kuntenti illi fuq l-agenda tas summit għanna din il-kwistjoni tal-krizi tal-migranti il-Viċi President tal-Kommissarju u kol saħa illi dan huwa kompitu dinji. U hekk huwa sewwa, iżda xirdu ngħidu b'kompitu. Aħna nirreferu għal piżijiet kollha finanzjarji li l-Unjoni Ewropea trid terfa. Iżda l-imsieħba tagħna globali qegħdin jagħtu kontribut din hija responsabilità importanti, speċjalment tal-Istati Uniti biex naraw li jiva jkun hemm mbagħad esportazzjoni ta' demokrazija permezz tal-armi dan wassal għar-rebbija qarbija u għal din il-kriżi tal-migrazzjoni. Bekk ħafna mir-responsabilità ta' dan l-Istati Uniti u l-Istati Uniti għandhom u jistaw jagħmlu xi ħaġa fl-istati eh, arabiċi biex bekk ikunu jistgħu wkoll jimxu dawn il-persuni f'direzzjoni oħra. Grazzi. Minuta u nofs għall-Onorevoli Kaspari. 5 Millionen mehr Jobs als 2013. Hamis Millioni sal-2013 waslu fl-Unjoni Ewropea u dana kollu seħ minħabba globalizzazzjoni. Iżda namijiet u eluf ta' persuni li għandhom problemi fis settur tal-azzar inħabba globalizzazzjoni. Bek, dinja talba tiegħi, jekk joġobkom użaw din l-opportunità tal-G7 sabiex taraw illi konna globalizzazzjoni li tassew taħdem favorina bħala Unjoni. Ejja nieħdu l-eżempju taċ ċina. Għanna flussi ta' biljun euro f'termini ta' kummerċ maċ ċina u dawn huma prodotti li ġejjin sejri miċ-Ċina. Iżda, ovvjament, inħolqu ħafna impjiegi. min l-oħra però edin u koll naraw diversi problemi għal-ħaddima. Forsi jett ikun hemm prassi żleali ta' kummerċ fil-qasam per eżempju ta' zraben u allura jiena naħseb li għanna nieħdu l-opportunità ta' dan is-summit biex bekk nitkellmu sewwa dwar regoli internazzjonali biex bekk ikun aktar impjiegi u inqas inkwiet fl-Ewropa. Minn naħa nittama illi eh, inkomplu bis-swieq miftuħa, madanakollu nittama li dejjem ikonna impjieg industrijali fl-Ewropa. Bekk, Sur President, irridu naċċertaw illi l-industrija tagħna ikollha impjiegi ġodda iżda rridu naċċertaw li l-industrija u l-impjiegi tal-industrija wkoll jinħolqu nkella mhux se jkollna ġejni ta' suċċess. Grazzi, l-Onorevoli Tang għal minuta u nofs ukoll. Grazzi, Sur President fil-bidu ta' dan ix-xar. Kenna sjara importanti fl-Ewropa u smajna illi il-gvernijiet jagħmlu aktar biex jimbuttaw il-qoddim l-agenda ekonomika. Hemm problemi ekonomiċi fiċ-Ċina u pajjiżi oħra ta' żvilupp ukoll qegħdin jaraw l-ewwel problemi tagħhom u allura dan is-summit huwa eh, l-aqwa forum biex ikollna koordinazzjoni ekonomika. Shinzo Abe ukoll qed isejjaħ biex ikun hemm tkabbir ekonomiku adattat u nippruvaw nieħdu azzjoni anki biex innaqsu dan it-tnaqqis f'termini ta' deflazzjoni li qed wasal għal deflazzjoni fil-Ġappun bħalissa. U Sur Xoble huwa responsabbli għal fatt li l-ekonomija tagħna mhux qed tikber kif suppost, irridu insibu xi tweġibiet bekk strutturali. Il-Prim Ministru Ġappuniż għandu raġun. Irridu aktar minn riformi strutturali, irridu aktar fl-Ewropa biex nistimulaw id-domanda Wis nibza li l-G7 mhux se jkun jista' jilħaf ftehim u mhux se nidu l-opportunità biex insibu soluzzjonijiet għal problemi li għandna qudiem rridu nqisu wkoll dawn il-problemi fuq livell internazzjonali. Issu Marja sal-minuta. Ta' problema ta' tispagoż mija Mela din il-laqa u hija opportunità eċċellenti biex insibu soluzzjoni għal xi mill-problemi fil-ekonomija globali anki minħabba kapitalizmu eh, ta' tip tal-lob żard u anki l-autosterità iżda xi seba ma jistax jindirizza dawn il-kwistjonijiet mingħajr ma jaraw il-pajzi BRICS u l-problemi li huma qed jiffaċċaw irridu wkoll sibu soluzzjoni għal faqar u anki noffru distribuzzjoni aktar ġusta tal-ġid li jeżisti bħalissa. Bekk jiena nemmen illi il-konklużjoni tal-G7 għal dak xaqsam id-dejn tal-Greċja kif ukoll deċiżjoni ta' dan l-aħħar min-naħa tal-Grupp Euro ifissru e, illi ma nistawx nibqgħu dejjem niġdu l-ilma mill-bir. Ovvjament irid ikun hemm xi tip ta' dixxilpina involuta. Ma importanti illi ikun hemm aktar miżuri sabiex nistimulaw it tkabbir U allura dan jfisser illi it-tnaqqis fis-servizz pubbliku irridu jiġu indirizzati b'mod differenti. Grazzi ħafna. Minuta l-Onorevoli Kuso Permuj. Grazzi, President. Dinja dinja pjuttost komplessa li qegħdin ngħixu fiha. il ġe seba huwa parti mid-difiża tal-istabiliment eh, il-qadim li ħareġ fis-snin 60 u 70 fid-dinja polarizzata. Issa qegħdin fit-tieni wkoll mewġa ta' globalizzazzjoni u allura rridu nkunu f'dinja multipolari. Fl-aħħar l aħħar għandna l-BRICS u t-referu wkoll għall-ekonomija globali u anki l-iżvantaġġi tal-ekonomija globali. Il-populisti qegħdin jippruvaw jeleminaw id-demokrazija u intom semmejtu l-kummerċ ġust, però jiena nitħaq dwar din l-idea għaliex l-aġenda TTIP pereżempju xi tfisser għal pajjiżi emerġenti u l-immigrazzjoni. Hawnhekk m'għandix problema ta' immigrazzjoni, iżda ta' rifuġġjati jiġu dinja aktar ġusta mhux aktar neoliberali. Minuta u nofs l-Onorevoli Plenkovic. Grazzi, Signora President, Jiena għam mill-qalb li Sir Timmermans u nir-ringrazzja tal-li prezenta pozizjoni tawlenin tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni Ewropea qabel summit li jmiss it-tieni u 40 summit tal-G7. U bekk smajna u kol femit differenti dwar Eh, dak li nixtiequ niksbu. U qal illi ċertament minn aspett ekonomiku kollox miexi f'direzzjoni tajba, ma dana kollu il-riżultati mhumiex dak li konna din nistennew u dak li nixtiequ. Allura il-Fond Ewropew għal investiment strutturali huwa importanti u għandu wkoll ikun fost l-istrumenti għall aktar svilupp tal-Istati membri. Jiena nemmen illi meta niġu għal g apparti eh, suġġetti li semma s-sur Timmermans, ġifiri soluzzjoni tal-krizi tal-immigrazzjoni u oħrajn, għanna u kol naraw x'tista tkun il-kontribuzzjoni tagħna biex nortu soluzzjonijiet mal-krizi ta' migrazzjoni fl-imkien ma' nijiet ta' żvilupp. Ejja wkoll ma ninsewx eh, tisħiħ tar-relazzjoni ta' kummerċ nikkonkludu ftehimiet illi jqisu l-interessi tal-konsumaturi tagħna li jixu wkoll l-standards tagħna dwar is-saħħa pubblika. Huwa wkoll importanti li naħdmu dwar aktar kooperazzjoni kooperazzjoni ta' ġewwa sigurtà u l-politika barranija. Grazzi. Sinjura Gill għal-minuta. Grazzi President. l isfidi li qegħdin niffaċċjaw huma kienu mfissra ħafna hawnhekk f'dan il-Parlament u għadna qegħdin indirizzaw il-konsekwenzi tal-kriżi finanzjarja. Bekk l-għana u l-għini hawnhekk għandu wkoll ikun li nindirizzaw kwistjonijiet bħal dan. Irridu nsibu soluzzjonijiet flimkien wara kollox. Ġie seba huma l-aktar ekonomiji b'saħħetu fid-dinja bekk iridu wkoll jindirizzaw il-problema tal-qatt biex ikon aktar impjiegi flimkien biss nistgħu tassew insibu soluzzjoni għal kwistjonijiet u l isfidi li għandna quddiemna. Hemm ukoll l-eżitu tar-referendum tar-Renju Unit dwar is-ħubija tal-pajjiż l-Unjoni Ewropea. Smajna llum illi jekk ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea ifisser illi ikun hemm miżuri ta' austerità għal sentejn. U l-messaġġ huwa ċar. Jekk irridu nistemgħu fuq livell globali, irridu li r-Renju Unit eh, jibqa' fuq quddiem u jibqa' fir-Renju Unit. Kif qal Gordon Brown dalodu meta niġu għal relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea irridu nitkellmu dwar is-saħħa u mhux lejn sitwazzjoni fejn nitilqu. L-Onorevoli Spinelli, jina nikkonċentra ruħi dwar ir-rikostituzzjoni tal-G8 u anki s-sitwazzjoni ġeopolitika b'rabta ma' Russja. Inħoss li huwa importanti li nirrevedu il-relazzjonijiet ma' Washington anki minħabba referendum tar renju Unit u l-elezzjonijiet fl-Istati Uniti. Irridu nħejju ruħna minn qabel, irridu wkoll nipprevedu minn qabel se jiġri terminu ta' Brexit jew jekk ma jkonniex Brexit dwar Mosca. L-Unjoni Ewropea għandha interessi illi ikolla aktar preżenza militari fil-lejn l-Ukrajina u din għaxa se sidbijat aktar ir-Russja. Il-Washington b'Trump se titbiet mill-Europa eh, inkella jista' jkollna situazzjoni differenti kif konna lil Hillary Clinton. U li nħejju ruħna ifisser li rridu niddiskutu mill-ġdid il-linji ta' politika. Ċertament, minn dana kollu ħareġ l-ISIS, il-gwerer, u anki dik li nsejħu li huwa kwistjoni ta' refugġati. Wara kollox, però din hija kwistjoni tagħna. Grazzi l-Onorevoli Kofferati għal-minuta. Grazzi, President. Sur Kummissarju, jiena ninsisti fuq żewġ punti li diġà qegħdin imsemmija fuq l agenda tal tal-G7 u mbagħad nixtieq ukoll nagħmel referenza għal punt li sfortunatament huwa nieqes. Mela, il-ġlieda għal dak li għandu xaqsa l-evażjoni fiskali. Il-proposta tal-OECD mhix biżejjed nemmen illi anki fuq il-livell ta' ftehim bilaterali u anki ftehim multilaterali li l-in minnek jiġifieri konna soluzzjonijiet li jkunu aktar vinkolanti, aktar trasparenti biex bekk jintroduċi wkoll l-aspetta rendu kont għal kull pajjiż. Issa, punt ieħor, il-ftejmit ta' kummerċ hemmhekk ukoll ma nistgħux naraw illi kun hemm negozjati u mbagħad ma nkunux nafux qed isiru jingħad, speċjalment meta dawn jiqisu l-istandard soċjali, l-ambjent u s-sikurtà tal-konsumatur. Dak li huwa nieqes għal dak li għandu xaqsam ir-rispett ta' drittijiet umani. Jiena naħseb li importanti li nikgarant nistabilixxu linji gwida tan-Nazzjonijiet Uniti għal negozji u id-drittijiet tal-bniedem. Ħafna drabi naraw illi qegħdin ninsew drittijiet rabta ma' persuni anki f'ċertu każijiet it-tfal. Bekk eh, jiena naħseb illi dina mhix xi ħaġa aċċettabbli. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ħaxix, grazzi President. Vice President, jiena wkoll nirreferi għal kwistjoni ta' kummerċ internazzjonali, irridu ntejbu l-ambjent politiku biex bekk inkunu nistgħu nevitaw sitwazzjoni ta' nazzjonaliżmu li qiegħed jiżviluppa ruħu wkoll fuq livell politiku. Ma rridx ikun hemm ukoll virus ta' protezzjonizmu għal dak li nxaqsam kummerċ fuq livell internazzjonali. Dan jfisser li s-setat il-gbar irridu u kol jamlu sforz kbir l unjoni Ewropea għandha rwol importanti hawnhekk biex ikonna aktar trasparenza u anki mill-aspett ta' budget kif ukoll mill perspettiva ta' taxxa biex niġġieldu l-evażjoni ta' taxxa. Inkella ikonna situazzjoni fejn ikonna aktar protezzjonizmu b'riżultati traġiċi. It-tieni punt huwa il-fatt li aħna naraw kif nittrattaw refuġjati imma fuq livell dinji. L-risposti li tajna sissa ma tantx kienu tajbin. Tajjeb li noħolqu tħassib universali fuq din il-problema. Naħseb da ċans qawwi li għanna biex aħna verament nsibu kaptu ta' din il-problema. Issa naddu għal-proċedura tal-keġdi għaj. Għanna żewġ kollegi, il sinjura Grappini l-ewwel. Grazzi ħafna. Et naraw xinu tħassib tal-Kommissjoni tal-ġejjini. Inti semmejt, intom semmejtu suġġetti differenti il-lajnuniet l erba mit biljun imma xinu se jkunu l-garanziji għal flejjes li se jinataw eh, fil-ġejjini ma ninsawx il-Panama Papers, l-evazjoni fiskali. Eh, ma nistaw aħna nitfaċċjaw Panama oħra, skandlu ieħor. Eh, hemm ukoll irridu naraw jan il-problema il tal-kummerċ ġust. Għanna risposti għal dawn il-problemi kollha? hemm bżonn li jkollna kondizzjonijiet l-istess meta niġu għal kompetitività eh, mal pajjiżi l-oħra fuq livell internazzjonali. L-ekonomija għandha bżonn regoli. Regoli għandhom ikunu l-istess, joddu l-istess għal kulħadd. Grazzi. Is-sur Kuċuk. Grazzi ħafna. Sur Timmermans, il-summit tal- tal-G7 fil-Ġappun turina li fid-dinja dejjem minn sfidi kbar għandna l-kriżi tal-flus, il tedida tal terrorizmu, il-tibdil tal-klima u konflitti u kol bejn il-reliġjonijiet. Il-forzi internazjonali jemżon jisibu l-kaptu ta' dawn il-problemi kolla, jemżon jikonna prioritajiet konkreti u anki impenji konkreti. Is-summit tal-G7 u importanti ħafna jemżon verament natukas il-krizi tal-immigrazzjoni, il-ġlida kontra terrorizmu terrorizmu, il-kummerċ ħieles, l-impenji li ħadna ħna biex nejnu fuq livell tal-lajnuna umanitarja verament rridu naħsbu fuqhom. L-Unjoni Ewropea tittara li kunem kooperazzjoni internazzjonali anki fil-qasam tal-frodi fiskali. L-Unjoni Ewropea hemm bżonn li turi li hija lesta li terfa' responsabiltajiet tagħha. Il-Viċi President Sur Timmermans issa xirribatti. Grazzi, President, xi kummenti il-membru eh, Sur Gigold u għamil li żewġ mistoqsijiet. Fuq l-ewwel mistoqsija ma nistax intik risposta nirrispondik bil-miktub, imma fuq il-gruppi tal-esperti u anki l-konflitt tal-interessi fil-ħdan dan il-gruppi ta' esperti il-debattitu ilu għaddej mal-Parlament fuq dan is-suġġett anki ma' Denis Dion u il-rapport dal-waqt joħroġ qabel l ta' dan ix-xar fil-fatt ġifieri ir-rapport tal-Kummissjoni. Jiena mod ġenerali issa nixtieq ngħid li iva veru u għamennu li l-isfidi ekonomiċi fuq livell dinji huma kbar. Imma meta wieħed joqgħod fil-pożizzjoni tiegħu joħloq il-ħitan, joħloq l-ostakoli bejnietna, mhux se naslu dawn il-linji ta' politika neoliberali, iva, kulħadd għandu dritt, imma hemm bżonn il-kummerċ fuq livell dinji. Dan huwa importanti l-Unjoni Ewropea, araw ftit l-sfidi tagħna anki mħabba situazzjoni demografika tagħna jekk aħna nibqgħu fejn aħna l-aħjar alternativa tkun li niddefendu dak li għanna, dak li għanna fidejna issa. Ġifiri dan ifisser li il- ir-regressjoni aħna se mhux inwaqfuha ma nġalwa timxi iktar bil-mod. Hemm bżonn mhux mux mhux dan, hemm bżonn li konna l-unjoni tal-enerġija, il suq digitali, hemm bżonn naraw li l-ekonomija tkun waħda ċirkolari. Biex naslu għal dan, hemm bżonn it-tibdil, hemm bżonn li nieħdu miżuri f'din id-direzzjoni B'dan il-mod nistgħu noħolqu tkabbir ekonomiku biex nżommu kol naraw li konna rizorsi naturali, biex naraw li dinja tana tkomplitejx, naraw li konna ambjent u kol soċjali li kun tajjeb embżon it imħabba li sfidi demografiċi tana. U aħna dan se nkomplu inħampqu anki fil-G7 biex nużaw iċ-ċans tal-kummerċ internazzjonali minna nkunu naiv anki dwar l-abbuż ta' eh, dan il-fattur. Jekk kulħadd iżomm mar-regoli, jekk kulħadd jibqa' jaħdem mod xieraq, jiena naqbel ma' daw kollha li qalu li hemm bżonn li jkollna attenzjoni speċifika u aħjar dwar il-ftejmit ta' Pariġi. Jekk intom segwu l-argumenti tiegħi li konna ekonomija sostenibli rridu niskuraw ukoll li nwaqfu jew inkella naraw li l-tisħin dinji ma jibqax jimxi b'dan il-mod maġġel. Ċifri dan kollu jrid jiġi diskuss fil-qafas tal-G7 u inkompli nenfasizza il-fatt il-kriżi tal-refuġjati u tal-immigrazzjoni din hija kriżi li mhux se tispiċċa, se tibqa' magħna. Sakemm ikun hemm il-gwerra fis-Sirja il-problema se tkun magħna u se naraw ukoll iktar pressjonijiet ta' popolazzjonijiet mħabba l-Afrika għalhekk huwa fl interessana tagħna li noħolqu noħolqu tkabbir ekonomiku fil-pajjiżi ġirintana, tagħna anki fil-qarn tal-Afrika qed nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, l-opportunitajiet, iċ-ċansijiet, governanza bazata fuq l-istat ta' dritt fih dan il-G7. Dawn huma fatturi ta' interess dinji u għad deċiżjoni deċiżiva li l-Europa tittamen sabiex il-prosperità stabilità tagħna nesportaw jew kella noqogħdu nistennew u nimportaw inkomplu nimportaw il-nuqqas ta' stabilità u l-faqar li jiġu fuqna minn bnadi oħra. Jien naħseb dan dan f'moħħna rridu morru fil-G7. Grazzi ħafna, Simul President. Issa nisimaw il-Ministru. Iva, grazzi ħafna. L-ewwel net niskuża ruħi għax wasalt tard għal dan id-dibattitu importanti ħafna, skużawni eh, sur Le Delika u l-kollegi l-oħra, kena konflitt ta' interess għax kena il-żjara tal-majstati jew il-re tagħna jiena attent għal kummenti tagħkom imma minnaħa tal-Kunsill nixtieq issa nidħol ftit fil-dibattitu li kellna. Pala kif qal is-Sur Timmermans il-mexxejja tal-G7 se jitkellmu fuq um, prioritajiet li huma importanza eh, fuq livell dinji u fejn nistgħu naraw li l-G7 huwa ikun ukoll tmun f'dan. Huwa importanti għall-Ewropa għal daqstant li Verament, din il-importanti nużawa huwa fl-interess tagħna li nkunu preżenti għax il-sigurta interna u esterna tagħna huma importanti terrorizmu, migrazzjoni u hemm bżonn li konna approċċ iktar komplut mal-imsieħba tagħna fil-G7 pereżempju. Priorità għalina hija l-krisi ta' refuġjati u tal-immigrazzjoni hija waħda mill-sfidi l-iktar urġenti l-iktar importanti jien naħseb mhux biss għall-Unjoni tagħna u għall l-istati ġirien tagħna. Aħna għal din ir-raġuni ridna li fil-Ġappun niddiskutu din eh, dan is-suġġett aħna għandna l-konsekwenzi imma l-isfida hija waħda dinjija u għalhekk ir-risposta tkun ukoll fuq livell eh, tad-dinja kollha u nispera li nistaw inkunu konkreti f'dawn kollha. Ovvjament il-G7 mux xi għaqda fejn naraw il xogħol jiġi implementat, imma tajjeb li l-mexxejja tal-G7 ukoll ikunu jistgħu jieħdu ċertu deċiżjonijiet. Ix-xogħol tagħna l-assistenza finanzjarja ukoll eh, jidħlu fi sforz globali dinji ikunu aħjar. Per eżempju, il-dibattiti dwar Sirja, u il-tibdil li qed naraw fil-vant nofsani. Għalhekk il-maniġjar tal-immigrazzjoni mhix biss responsabilità tal-Ewropa imma wkoll tad-dinja għanna l-obligi wkoll skont il-liġi internazzjonali. Il-G7 ukoll se titlob li jkun hemm risposta dinija huwa forum privileġġjat fejn jiġu diskussi dawn l-affarijiet imma fejn ikonna kol partnerships. Naraw l-inizjattivi na ikunu biex il-responsabilità il tinqasam mod aħjar Umbat, l-irkupru tal-ekonomija din dinija u kol nafu li man din mux jattuħal obġejiet postijiet ta' xol għadba għal-problemi u wasal li żmien li l-mexxejja tal-G7 juru li jrid konna it-kabbir inklusiv li għadu priorità dan u li anki fil-pajjiżi tagħna rridu nibdew bihom imma hija responsabilità wara kollox kollettiva aħna rajna x'stajna nitalmu minn lezzjonijiet tal-problemi ta' qabel. Ġifiri, l-politika fiskali u monetarja mhux biżejjed biex ikun hemm il-rilanċ il-movimenti fis-swieq eh, tal-flus, anki ġifiri il-responsabiltajiet għal-kambju u naraw li ma jkunx hemm devalwazzjoni u eh, protezzjonizmu. Dawn huma ir-riski li l-pajjiżi kollha tal-G7 jiffaċċjaw. Tillet punt huwa l-Kumment Internazzjonali fl-2015. Il-mexxejja tal-G7 qalu kemm kienu importanti l-ekonomija u anki l-investiment biex kun hemm iktar xogħol il-summit ta' għada se tkompli s-saxħaħ l-agenda kummerċjali multilaterali u il-Kunsill u koll Ewropew kien qal li għal periodu ta' wara Nairobi hemm dawn il-prioritajiet hemm ukoll il-fiduċja tan-nies u il-fatt li din il-Free Trade Agenda in-nies ma tantx għadhom jafdawa imħabba il-problemi tal-kummerċ dinji kif rajna dal-aħħar żnien. Imma hemm bżonn li nnuru x'inhuma l-benefiċċji li ma jkunx hemm protezzjoniżmu fil-kummerċ dinji. L-importanza tal-kummerċ bilaterali u kif tejmiet ta' investimenti għad kabbir u għal iktar xogħol. U importanti li niżguraw li jkun hemm l-affarijiet ikunu kollha ġusti anki din, dan il-kunċett tal-excess capacity li huwa parti mis-soluzzjoni. Da ovvjament il-tassib tan-nies irridu nagħtuhom importanza jekk wieħed jara x'kienet l-istorja tal-ekonomija eh, tad-dinja naraw li ovvjament meta n-nies jafdaw eh, l-ekonomija tmur għall-aħjar. Sinjuri, nsemmi żewġ punti qabel nagħlaq il-taxxa priorità li aħna għanna mal-G7. Ovvjament l-iskandlu tal-Panama Papers jorina li jrid ikonna normi ta' taxxa fuq livell dinji l-Unjoni Ewropea kienet minn net biex tiġilet kontra l pjanifikar eh, aggressiv ta' taxxa u l-evażjoni ta' taxxa, għanna adottajna wkoll id-direttiva kontra l-asil tal-flus, ġifiri fuq il-beneficial ownership, l-informazzjoni dwaru u illum il-Kunsil adotta wara li rċiva l-opinjoni ta'kom il-revizjoni, raba revizjoni dwar direttiva tal-kooperazzjoni um, dwar il-rapporti tal-pajizi wieħed eh, pajjiż wieħed wieħed għal reġim ta' taxxa effettiva il-fatt li rridu naraw li jkun hemm il-blacklist tal-Unjoni Ewropea għal dawk il-ġurisdizzjonijiet li ma jkoperawx, u anki ġifri li kofin qed jaħdem fuq dan tajjeb li issa nistennu li għanki G7 juri ċertu ambizzjoni dwar dan nispera ġifiri fuq il ekki ikun. U l-aħħar żewġ punti, id-diretta kontra terrorizmu, ovvjament din se tkun priorità għas-summit nafu li l-attakki terroristiċi li l-pajjiżi jiffaċċjaw dan mhux biss tedida fuq il-sikurda imma anki tedida tas-sigurtà tal-valuri u l-kwalità ta' ħajja tagħna aħna ma nistgħux imorru lura meta niffaċċjaw dawn it-teddid. Nafu li il-territorju tad Daesh issa dan mar lura, nafu li qegħdin iċedu u però, hemm ukoll il-terrorizmu li infirex fil-Afrika tan nord per eżempju, ta' Tramontana, fil-Vant Nofsani u anki f'pajjiżi tal-Afrika l-oħra. Għalhekk il-G7 irridu irrid jara x'qed jiġri fuq dan is-suġġett naraw jista' jadotta l-G7 bħala miżuri, nisperaw li konna pjantazzjoni dwar ġuddata tal-estremizmu terrorizmu, dan juri ikun jista' juri l-impen tal-G7 u l-kooperazzjoni bejnietna tkun iktar effettiva. Il-mexxejja se jiddiskutu wkoll is-sitwazzjoni fis-Sirja, fil-Libja u fl-Iraq, jiddiskutu l-Ukrajna u naraw li l-ftejmiet jiġu implementati u l-żewġ naħat jibqgħu iżommu mal-wedit li ħadu Ġifiri għaraw il-G7 għall-Unjoni Ewropea il-prioritajiet li għanna tajjeb għalek li aħna il-komunità nazzjonijiet tagħna li jaħdmu b'mod pragmatiku għabbażi tal-valuri komuni tagħna fuq dawn l-affarijiet kollha. Jien hekk nittama eh, għal-dritti tal-bniedem u l-istat ta' dritt importanti wkoll solidarjetà u anki biex ikonna ordni dinjija. Dawn huma l-valuri li jaqdu lilna aħna bħala Ewropej u eh, ovvjament li huma il- l-iktar ħaġa importanti x-xogħol tagħkom fil-Parlament jiena nistenna bil-ħerqa il-xogħol tal-G7 fuq dan kollu li diskutejna. Nirringrazzjakom għad-dibattitu li kellna llum. Grazzi ħafna. Ministru, Onorevoli Ministru.